137 paragrafu 2 del regolamento. Ho ricevuto dalla Commissione EM. Ġivejtu kol fissam il-Komitat MV talba għal parir mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew fuq leġiżlazzjoni Ambientali fl-Unjoni Ewropea fl-oqsma li fihom hemm l-iktar diskrepanzi fosthom il-kwalità tal-arja, l-ilma u l-iskart. Jekk fi żmien 24 sija l-ebda grupp politiku u l lanqas grupp minimu ta' membri ma jressa oppożizzjoni dan jiġi approvat. F'każ kuntrarju dan jiġi jitressa għal votazzjoni.